Good morning everybody, please. Għadwa tajba li l-kulħat, tikħeċabkom hudu postkom. Nil-għakom il-koll għal din il-laqa tal-komitati, din il-laqa tal-petizjonijiet. Għadni ma deċidejt se nitkellem Ingliż jew Zvediż għanna interpreti eccellenti l-lum u għandaqstan probabilment ser noqgħod naqleb mill-lingwa l-oħra allura kunu preparati bil-headphones ta'kom għax jaf naqleb għall-Izvedis. Jena kontenta ħafna li qed nintaqa' magħkom din hija l-ewwel laqgħa tal-kumitat tagħna. Jena kontenta li ħafna membri kif ukoll assistenti, servizzi legali, esperti, segretarjat ovvjament. U nixtieq nibda din il-laqgħa tagħna nixtieq l-approvazzjoni tagħkom għall-aġenda. Nista' nadottaw l-aġenda ja approvata. Grazzi. Nadu issa l-koordinaturi. Attajna sija laqa tal-koordinaturi l ewwel net ħtarna rapporter rapport fuq l-rapport annwali tal-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew u għal PPS ser ikun is-survaleza li ser jagħmel dan Fl-istess ħin aħna qbilna li ser ikollna l-proċedura normali l-ħatra ta' shadow rapporters u nixtieq nieħu din l-opportunità biex ninformakom li intom tridu tirrapportaw l-ismijiet ta' shadow rapporters l-segretarjat. Malar kemm jista' jkun mejja ngħidu f'ġimgħa. It-tieni ħatra hija l-apport annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat fuq il-petizzjonijiet tal-2014 din id-darba sejra l-SND u nixtieq nkunu nafu l-isem ta' rapporter. Kif ukoll shadow rapporters irridu jkunu maħtura. Il-portal id-diskutejni u irċivejna l-informazzjoni li l-Kumitat ser ikollu laqaf il-ġimgħa u wara dan naqsek kulħadd ikun kuntent. Il-tielet punt ismieħ ta' biex nsejħula jekk l-inizjattiva ta' ċittadini mhux b'suċċess, ġifir dawk l-inizjattivi li ma jilħux miljun firma minn seba' stati membri, jaf ikunu xorta importanti. Skont ir-regoli tal-proċedura, nafu jaf nismawhom nistinu għal smieħ u jaf le, irridu nażlu, niddeċidu aħna skont il-kas irridu niddeċidu aħna u minħabba l-fat li għanna l-backlog kbir ħafna, issa rridu n-organizzaw ħafna fiħdan is segretarjat għanna ħafna x'namlu. U għal daqstant irridu um, nifqu għal-issa mill-li nieħdu wis inizjattivi. Mbagħad morna għal programming tal-smieħ eh, tal kumitat 2014 jridu nistotomettu il-proposti tagħna l ccc qabel 31 ta' Ottubru u mbagħad il-gruppi jridu bil-miktub jibatu lis-segretarjat jikdbu lis-segretarjat il-proposti tagħhom. Umbat kena diskussjoni fuq il-reflection paper li jena bat iktar kmini u din kienet diskussjoni tajba Mandiċ inkun da' burija ma jena għandi eh, l-impressjoni li nis ħadu għas li jena ħdimt matul is-sajf. Mbagħad proposti għal pendenti għal fact finding visits hemm xi ftit mill-mandat li għadda li għadhom għaddejjin imma dġedejna b'mod unanimu fl-ulju fil-laqgħa tal-koordinaturi milli nifqu milli nagħmlu fact finding missions matul din is-sena minħabba li għandna ħafna xogħol sissa Nifhem li jaff ikun interessanti u utli li nagħmlu dan it-tip ta' żjarat imma rridu nistennew sal-2015. U intom mistiedna li tirrapportaw bil-miktub lis segretarjat malajr kemm jista' jkun tgħidulhom x'inhuma l-proposti tagħkom. Umbagħad il-ħatra tal-Ombudsman Ewropew smih pubbliku ser isir fit-2 ta' Diċembru u l-elezzjoni f'jannar tal-2015 matul is-sessjoni ta' Strasbourg. Aħna il-Kumitat tal-Petizzjonijiet li ser norganizzaw ismieħ ser ikun miftuħ għal membri kollha tal-Parlament Ewropew skont ir-regola 219 u bħalma tafu in-nies ġabru l-frem biex jappoġġaw il-kandidati il-kandidat il kandidat Aħna ma tantx għandna ħin biex naraw hemmx kandidati oħrajn, imma sa mill-aħħar darba deċiżjoni mill-President kienet li l-firma għandha tkun ehm, moħbija, għandha tkun segreta, imissa aħna iddeċidejna b'mod unanimu wkoll li bħala kwistjoni ta' trasparenza il-firem għandhom ikunu disponibli, aħna dejjem nitkellmu dwar iktar trasparenza għal daqstan tal-fejn m'għandniex inkunu trasparenti f'dan il-każ. Mbagħad għaddejna għal smieħ tal kummissarju nominati u dan il-kumitat ser ikun fi smieħ tal-kummissarju maħtur is-Sur Timmermans fis-7 Ottubru. Aħna wkoll ser inkunu mistiedna għasmieħ tas-sur Navrasiċ mill-Kumitat Kulturali minħabba li r-responsabilità tagħna l-kompetenza tagħna hija l-inizjattiva taċ ċittadini u aħna qegħdin link dirett ma' ċittadini bħala l-unika kumitat f'din il-dal-parlament. il, il, il, il, il, il, il, il, il Is-sur jrid navrasi ser ikun qed joħsib iċ-ċittadini, edukazzjoni, kultura, eċetera. U għal daqstant nispera li intom il-kol tkunu hemmhekk miegħi għal dawn iż-żewġ smieħ. Umbagħad il eh, Public Petitions Committee tal-Parlament Skoċċiż eh, sissa ser tkun fl-ewwel u tnejn ta' Diċembru aħna adottajna l-lista tal-Kumitat ta' Peti għall-2015 u l-opinjoni legali li titratta copyright infringement brabta ma' referenza xoll legali tal-avukat Pollak fil dokumenta ħidma l-Fact Finding Mission għall-Lower Silesia fil-Polonja fl-2013. Din hija kwistjoni ta' copyright u aksur u aħna tlabna li segretarjat biex jagħmel itra lill petizzjonant fuq dan. Din kienet il-laqa tal-koordinaturi. Nistaw napravawa. Grazzi. Umbat hemm il-labbozz tal-aġenda tas-7 Ottubru din ġiet imqasma u ġiet approvata mill-koordinaturi biex sempliċement ngħidilkom. Aw xi ħadd ieħor għandu xi mistoqsijiet? Le? Ikjoġbok. Grazzi eh, dwar mistoqsi kwistjonijiet li għandhom xasmu l-missjonijiet tagħna aħna l-kollha konxi tal-fatt li hemm ħafna xogħol li rridu naġluh għaliex hemm backlog kbir. Imma nixtieq nenfasizza l-bżonn u l-urġenza li nqisu iktar kif talab il-grupp tal-SND Mm, b'unanimità l-opportunità li namlu missjoni fl-Ambedusa malajr kem jista' jkun u mingħajr ma noqogħdu nistennew eh, l-ewwel xhur tal-2015. Din mhijiex kwistjoni eh, ta' rutina, mhijiex żjara kwalunkwe u nixtieq neġa nfakkarkom hawnhekk li fil mediterranem hemm straġi, tisir straġi u għal daqstant huwa meħtieġ li l-Kummissjoni tagħna flimkien ma' kummissjoni ma' kumitati oħrajn li eh, għandhom dawn il-kompetenzi jibatu mod partikolari messaġġ ta' solidarjetà li hija meħtieġa mod partikolari wara dak li qal il-Kunsil tal-Ewropa li li qal li mhux qed isir wis jew qed isir ftit eh, jew kważi xejn biex nwaffu dan din it-traċedja li qed issir u għal daqstant niġbilkom l-attenzjoni biex tqisu bir-reqqa u ċertu sensibilità din il-kwistjoni li morru malajr kemm jista' jkun ġo Lampedusa għaliex anka fil-ġranet li ġejjin ser jiġi ċelebrat l-anniversarju ta' 3 ta' Ottubru li eh, swiet il-ħajja ta' 370 persuna. Irridu nibatu messaċ ċara hawnhekk u eh, nitlob lill kollegi biex jappoġġaw din il-mozzjoni li għamilt. Grazzi. Sì. Signora Valina. Għandi komment fuq l-agenda. Signora President, hija ħasra li il-prospetting mhux jgħad fuq l-aġenda tagħna llum minn inti qed li ser tkun fil-laqgħa tas-7 Ottubru hija kwistjoni urġenti għaliex Il-prospecting għandu jibda f'Novembru. U dijan huwa qasam ta' interess tal-komunità wara kollox u l-punti fejn dawn ser isiru huma feħdan il-frontieri tal-żona tal-komunità u għal daqstant huwa importanti ħafna li trattaw dan il-punt. Is-Sur Ħassijurju, grazzi ħafna, Sinjura President. Ikun tajjeb nemmen kieku aħna namlu maġġoranza biex nindirizzaw l-idea ta' fact-finding mission ġewwa Lampedusa. Mannix nipermettu l-idea li nkomplu najdu li nista dan jista' jsir biss fl-2015 naħseb li jekk jirnexxilna nagħmlu opinjoni tal-maġġoranza li rridu morru Lampedusa malajr kemm jista' jkun qabel 2015 naħseb jirnexxilna nagħmlu dan hemm kwistjonijiet oħrajn li rridu nagħmlu Um, fact-finding visits qabel 2015 dan huwa fin-naħa ta' fuq ta' Ċipru pereżempju hija importanti ħafna u se nibgħat ilkom ittra fejn nitlob li mmorru fin-naħa ta' fuq ta' Ċipru wkoll. Dan huwa punt importanti ħafna. Sur Martan, jekk jogħġbek. Iva, Signora President, grazzi. Jena nappoġġa talba għal missjoni urġenti lejn Lampedusa. Din hija xi ħaġa li tħabbret minn bosta nies fil-Parlament Ewropew inkluż il-President Martin Schulz. Din għandha tkun priorità u għalhekk importanti ħafna. Ma nistgħux nibgħatu messaġġ żbaljat li l-Ewropa qed kaxkar saqajja jew qed toqgħod lura milli tindirizza dan xol. xogħol Straġi sħiħa tisseħ fuq din il-gżira u verament hemm tbatija minħabba l-influss eżaġerat ta' migranti lejn xtutom. U għalhekk hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa u rridu nżuru din il-gżira Lampedusa, għalhekk nappoġġa li jkollna missjoni urġenti f'Lampedusa. Kirje Marja? Sur Marjas? Iva, sħaqna qabel, Sinjura President, illi zjarat ta' sejba tal-fatti fl-istati membri jeħtieġ li jitwetqu mill-ektar fis wara li jkun seħxi xi avveniment, wara li jkun hemm xi petizzjonijiet. Hemm min jgħid li m'hemmx biżejjed flus biex inwettqu dawn it-tip ta' missjonijiet fl-2014 Ovvjament, hemm programmar li qed iseħħ bħalissa s-sena 2015 iżda l-proposta li ressa il-kollega tagħna huwa hija proposta urġenti ħafna hemm kwistjoni ġenwina, reali, ta' vera li qed isseħħ f'Lampedusa u hemm bżonn indirizzawha. Il-flussi migratorji kull ma jmur qed jiżdiedu u mhux jonqsu. Hemm min qed jaħrab mis-Sirja, Libanu minħabba il-gwerer li hemm f'dawn il-pajjiżi. Għal daqstant, dan qed ifisser li tikompli iżid il-pressjoni fil-pajjiżi bħal Greċja jew stati membri oħrajn rib il-kosta. Jekk hemm possibilità li nagħmlu din it-tip ta' missjoni għandna nżuru Lampedusa biex nagħmlu punt li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Parlament Ewropew qed isegwa l-affarijiet mill-qrib u għat jipruvaw jitqarbu mal-kwistjonijiet li huma qrib iċ-ċittadini u li huma ta' pressjoni fuq dawn il-pajjiżi. Aħna nixtiequ li xi ħaġa ssir u li dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati minn l-aktar fis. Għax nafu li hemm ħafna refuġġati li tiħarbu minn artom biex imorru lejn l-Ewropa bħalissa. Iva, nixti namel dan il suġġeriment li għannet aħna naqblu anka jina nara fil-problemi li għanda Lampedusa. Ipparti e minnek jina nixti illi it tarba illi il-President għandha tieħu din diskussjoni tippreżenta għoddim il-Buro naqbel minħabba li l-kollega qed tgħid li din hija xi ħaġa għandu x'taqsam il parlament Ewropew. Iżda naħseb li bżonn li naħdmu b'mod ikkoordinat, ma nistaw aħna kull ġimgħa nerġgħu niftħu xi ħaġa fuq Lampedusa mbagħad naraw li ma sar xejn. Ġifier nissuġġerixxi, Sinjor President, ressaq dan il-punt qoddim eh, il-buro naħseb li żgur li mbagħad nkunu nistgħu naraw nivvutaw fuq għadin nissa parti minn hekk il-koordinaturi ma kienux irrabjati kontra xi ħadd minħabba li aħna għedna li dawn il-fact fighting missions mhumiex ħajsiru iktar. Ħafna u ħafna backlog ta' petizzjonijiet għanna xi għalfejn każ li aħna għadna ma konkludejniex, ġifieri Dawn huma kollha nies li huma affettwati minn xi ħafna każijiet u eh, ikolli ngħid li għal ħafna eh, żmien twil aħna ma tajniex tweġiba minħabba li x-xogħol ma kienx konkluż aħna naħseb li x-xogħol irridu nikkonkluduh ejnuna ħalli aħna nkun nistgħu neħu dan il-backlog ħalli mbagħad is-suġġerimenti l-ġodda for fact finding missions jistgħu jaslu fi għandhom jaslu nkun aċċettati però nitlobkom ejjew naħdmu ħalli neħu dan il-backlog flimkien mal-buro flimkien mal-presidenta tagħna aħna rridu li konna kemm jista' jkun approċċ koordinat grazzi. εγώ θα συμφωνούσα με τον συντονιστή ότι είναι πολλά τα σημεία στα οποία θα... Signora Teokoros, iva hemm numru ta' punti li rridu nindirizzaw fejn forsi nistgħu niġġustifikaw li jkun hemm missjoni ta' sejba tal-fatti. Hemm ħafna affarijiet jaħarqu fil-Mediterran, pereżempju Samos, jew gżejjer oħrajn fin-naħa tal-punent tal-Eġew. Bħalissa hemm numru kbir ta' rifugġati li qed jaħarbu mis-Sirja għal din il-parti tal-Greċja u għalhekk jeħtieġ li jsir xi ħaġa. Gżira tal-Lampedusa hija eżempju ieħor. Malta, per eżempju, qed bagħti wkoll minn dawn it-tipi ta' pressjoni migratorja simili. Jiġifieri m'hemmx post wieħed imma hemm ħafna postijiet li qed ibatu minn din il-problema fil-Mediterran. Missjoni fil-gżira ta' Lampedusa m'għandix tkun xi ħaġa li tindirizzawha ta' Kafka imma għandha tina stampa ġenerali tal-problema naħseb. Tajjeb, tajt il-President, nipruvaw nikkonkludu l-ewwel nett ħadna deċiżjoni unanima fil-laqa tal-koordinaturi fl-Ulju biex ma jkonniex missjonijiet ta' sejba tal-fatti matul din is-sena. Kienet deċiżjoni unanima, ħadd ma għamel deċiżjoni oħra jew ma, ma qabilx. Jien nifhem bisħieħ li rridu nieħdu bis-serjetà dak li qed jiġri f'Lampedusa u f'gżejjer oħrajn tal-Mediterran, fiż-żoni qrib il-kosta, fuq l-Ewropa kontinentali, f'ħafna stati membri qed tiġri din il problema Jiena kont mexxejja ta' delegazzjoni minn Libe kellna żjara formali naħseb sentejn ieħor fisem il-Kumitat Libe u kont labt is-segretarjat ta' Libe jipprovdinna rapport. Huwa rapport sostanzjali li l-Parlament kien fassal wara l-missjoni li delegazzjoni lejn Sqallija u anki Lampedusa kienet għamlet. Ma naħsibx li minnaħa tagħna għandna noqogħdu nagħmlu l-affarijiet mill-ġdid. Diġà kien xogħol li jagħmel dan il-Parlament Ewropew u għandna nibbenefikaw ukoll mill-konklużjonijiet li ġew mixtarra minn dik id-delegazzjoni. Iżda jiena nipproponilkom illi fil-laqa li jmiss nistiednu lill-Presidenza Taljana Nistidnu l-Kummissjoni u li kulħadd ikollu rapport mid-delegazzjoni tal-Libe. U bekk imbagħad ikollna diskussjoni fid-dettall fil-fond fuq din is-sitwazzjoni. Nistidnu anke l-petizzjonanti u niddiskutu l-punt tal-Lampedusa. Naħseb li f'dan il-punt dan jista' jagħti iktar frott milli naqbdu morru hemmhekk għax kif qal is-Surjar kien hemm ħafna u ħafna delegazzjonijiet u membri li żaru din il-gżira u ma ġara xejn. Iktasar daqsxejn l-affarijiet u għalhekk issa rridu nieħdu l-affarijiet bis-serjetà anke fi smieħ li ġejjin mal-kummissarji nominati fil-ġemat li ġejjin naraw xi trid tagħmel kummissjoni fil-jiem li ġejjin biex tindirizza din is-sitwazzjoni ta' rifuġġati li temutu fil-Baħar Mediterran. Fl-Ambetusa tlet mitruħ tilfu ħajjithom. Kienet traġedja immensa iżda nista' narrafkom illi illum din is-sena u għadna settembru iktar minn 3000 ruħ telfu ħajjithom fil-Bahar Mediterran fil-vjaġġ tagħhom biex ikollhom protezzjoni internazzjonali fl-Ewropa. Din hija traġedja li qed isseħħ u din teħtieġ li tiġi indirizzata. U għalhekk ejja niddeċidu fl-imkien biex fil-laqa tal-Kumitat li jmiss ikonna diskussjoni dettaljata flimkien mal-petizjonanti u anke mal-Kommissjoni, forsi nistidnu wkoll il-Presidenza Taljana biex bekk nimxu minn hemm. X'taħsbu? Jekk jogħġbok. Sur Ħaġġa Gorgju. Iva, kelmtejn biss malajr malajr, smajt dak li jett u naħseb li noħorġu tajjeb minn din is-sitwazzjoni, dak li suġġerejt inti għax inkella nispiċċaw naslu sa' settembru 2015 biex nsibu soluzzjoni. Iżda l-koordinaturi jespremu ruhom fuq dan il-punt, iżda dan mhux neċessarjament għandu jkun id-deċiżjoni ħarija, din id-deċiżjoni għandha tettieħed fil-kumitat kollu. Huma jesprimu l-punti di vista tal-gruppi ma nemmen il-kumitat kollu kemmu għandu jkollu l-aħħarjiet. Grazzi. Grazzi toġobni il proposta tiegħek. Il-President tfisser li aħna nerġgħu neftħu diskussjoni mill ġdid u neħdu deċiżjoni ġdida jew tixtieq tibqa' bid-deċiżjoni li ttieħdet unanimament mill-koordinaturi. me panu stina bofasi bu mesa ta' Le, nistaw inżommu ma' deċiżjoni li ttieħdet. Efkaristo para poi. Grazie ħafna. sorry, you know, the, the glasses, the, the headphone. Skużawni, rrit nlaħħaq mal-law ma xitan, il-mikrofonu, l-earphones, kollox. Issa, kollox lest, nilqa l-direttur responsabli fi segretarjat ġenerali tal-Kummissjoni, Sur Pascal Leardini, li ħaj introduċi dan il-punt fuq l-agenda tana propju fuq il-Kummissjoni Ewropea u l-Kooperazzjoni mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Wara l-preżentazzjoni tiegħek ikonna possibilta għasira li konna mistoqsijiet u tweġibiet minn naħa tiegħek. Jekk jogħġbok. Nadilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, Sinjura President, naħseb li din hija opportunità tajba ħafna fil-bidu tal-mandat tal-Parlament Ewropew u ta' dan il-Kumitat li konna din id-diskussjoni fuq l-interazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Palma tafu, il-Kummissjoni edha fazi ta' tranzizjoni u 50 ġimgħat ħajkonna tim ġdid fit-tmun. Dan għalhekk ikompli ġustifika din id-diskussjoni ġenerali fuq mod kif il-Kummissjoni tħares lejn il-petizzjonijiet u x-xogħol tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex twieġeb għal ħtiġijiet li hemm. Il-petizzjonijiet huma għodda demokratika importanti skont it-trattat u matul is-snin kellna kooperazzjoni tajba bejn il-Kummissjoni u dan il-Kumitat. Fl-istess ħin, konna xida tal-fatt li kien hemm żieda sinifikanti fin-numru ta' petizzjonijiet u għal daqstant anke fix-xogħol tal-Kummissjoni għat-ħejjija ta' tweġibiet għal dawn il-petizzjonijiet. Għal daqstant, fi ftit minuti li intom tajtuni, niprofa nippreżenta numru ta' kwistjonijiet li għadhom pendenti qudiem dan il-Kumitat u l-mod kif il-Kummissjoni tissuġġerixxi li nindirizzawhom. L-ewwel nett numri, ċifri. Dan il-Kumitat huwa ċar li rċieva numru ikbar ta' petizzjonijiet fl-2013 meta mqabbel ma' snin ta' qabel, żieda ta' 45 u ħafna minn dawn il-petizzjonijiet jispiċċaw fidejn il-Kummissjoni biex jindirizzawhom. Taraw li minn 45% żieda ta' dawn il-petizzjonijiet 45% minnhom huma ta' Kummissjoni ma dawn huma 60% tal-petizzjonijiet ammissibbli kollha. F'termini assoluti dan ifisser total ta' 1250 petizzjonijiet li rċevejna f'sena. Hemm erba' oqsma ewlenin li fuqhom il-petizzjonijiet ikunu bbażati. Waħda l-protezzjoni tal-ambjent, skart, trattament tal-iskart, l-ilma, kwalità tal-ilma, valutazzjoni tal-impatt, għal ħafna eh, xiri akwist pubbliku li jkunu mnedin. It-tieni qasam huwa drittijiet fundamentali bħal pereżempju riunifikazzjoni tal-familja, il-mandat tar-rest, il-kustodja, rispett tal-minoranzi, diżabiltajiet, eccetera. It-tielet qasam huwa l-moviment ħieles ta' ċittadini ħaddiema rikonoxximent reċiproku ta' diplomi u r-raba qasam huwa madwar il-qasam ekonomiku u l-kriżi soċjali. Partikolarment matul il-kriżi rajna ħafna petizzjonijiet fuq kwistjonijiet bankarji u tal-qasam ta' djar. Fil-Kummissjoni dan ifisser li numru limitat ta' servizzi huma primarjament mill-quta Diġi Ambjent, diġi Ġustizzja, diġi Markt u saċertu punt anki diġi Kummissjoni, diġi Ekfin u oħrajn imma nqas minnhom. Fil-Kommissjoni aħna nippruvaw nagħtu tweġiba għal petizzjonijiet fi żmien tliet xhur. Dan huwa ftehim li għandna ma' dan il-Kumitat li titlob ħafna minna għaliex irridu nqisu l-ħtiġijiet kollha ta' traduzzjoni u f'ħafna każijiet il-fatt ukoll il-Kummissjoni titlob għall informazzjoni mill-Istati membri jew inkella tipi differenti ta' autoritajiet. Hemm punt wieħed ta' tħul mill-Kummissjoni permezz ta' Segretarjat Ġenerali mexxejna ċertu petizzjonijiet lill-Kumitat mexej u fċertu każijiet oħrajn għanna kumitati oħrajn għanna l-komunikazzjoni li huwa l-istrument li permezz tiegħu l-Kummissjoni tagħti tweġiba lill-petizzjonanti u din tiġi mħejja mill-Segretarja Ġenerali biex bekk ikun hemm kontroll tal-kwalità u biex niżguraw li servizz legali tal-Kummissjoni se tattati l-opinjoni tagħha. Aħna nibatu dawn id-dokumenti, dawn il-komunikazzjonijiet flottijiet kull xar nibatu tipikament mijiet jew iktar minn dawn il-komunikazzjonijiet bħala tweġiba l-petizzjonijiet u rajtu li tistaw taraw fuq l-screens tagħkom li fl-2013 batna 741 u fit 8 xhur ta' din is-sena diġà l-ħaqna 806 komunikazzjonijiet, ġifieri hemm ħafna pressjoni li qed tinġema'. Il-Kummissjoni dejjem preżenti f'dawn il-laqat, ovvjament, u aħna dejjem ikonna l-opportunità li tkellmu ġentilment grazzi għal President biex nagħtu tweġiba għal petizzjonijiet. Dak li rajna wkoll iżda li ta' sikwit ikun hemm talbiet addizzjonali ġejjin mill-Kumitat wara l-ewwel rawn ta' diskussjonijiet. Per eżempju, ikonna mmorru lura lejn l-Istati membri meta jkun hemm każijiet ta' ksur, ikonna bżonn analiżi iktar dettaljata fuq it-tweġibiet tal-awtoritajiet nazzjonali u dan ifisser li l-affarijiet qed jimxu l qoddim għaliex dik il-fażi ma jkunx hemm skadenzi stretti u għalhekk ikun hemm skambji addizzjonali ta' dokumenti, analiżi, eċċetera. U dan forsi jirrikjedi xi ħin, xi żmien u xi f'każijiet, ċertu każijiet ikun jirrikjedi ħafna ħin. Issa nasal għal parti importanti ta' din il preżentazzjoni li huma l-kwistjonijiet ewlenin. Ħafna minnkom semmow illi hemm ħafna xogħol li rekibna, għadna naqgħu lura hemm ħafna petizzjonijiet pendenti għal dan il-kumitat, il-kummissjonijiet taqdir wol sieħ biex tipprova tindirizza dan ix-xogħol u tagħti malar kemm jista' jkun tweġiba u rispons li ċittadini tagħna. Aħna naħsbu illi titissir xi ħaġa fuq l-ammissibilità tal-petizzjonijiet fi stadju bikri fil-punt ta' tħul ta' dawn il-petizzjonijiet, għax aħna kollettivament intom il-kollegi ta' segretarjat u aħna fil-Kommissjoni u anke fis-servizz legali tal-Kommissjoni inqattaw xi ħin biex neżaminaw l ammessibilità ġola darba nirċievu l-petizzjoni biex nikkonkludu fl-aħħar mill-aħħar li ma jaqax taħt il-kompeti tal-Unjoni Ewropea tal-Kummissjoni li tindirizza. Forsi nistgħu nsibu mekkaniżmu minn ta' neqas nipruvaw fejn forsi nkunu nistgħu nidderiġu l-affarijiet li m'għandhomx jaqsmu mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u nirrikorru għal ħaddieħor, pereżempju każijiet ta' amministrazzjoni ħażina kontra l-istituzzjonijiet Ewropej fejn l-Ombudsman Ewropew huwa il-destinatarju xira għal dawn it-tip ta' petizzjonijiet. Forsi dan jiffaċilita daqsxejn kif inġestu l-affarijiet amministrattivi. It-tieni qasam huwa l-involviment tal-Istati membri. Tafu l-koll li l-Kummissjoni mixi li titosponi id direttivi ma l-Istati membri. U fċertu Stati membri dan jinvolvi bosta livelli ta' amministrazzjoni, livell federali, livell reġjonali, xi kultant anke livell municipali. U aħna naħsbu li jkun utli ħafna li fċertu każijiet partikolarment l-iktar importanti li l-Istati membri jkunu mistiedna jiġu hawnhekk fil-kumitat u jippreżentaw il-punti di vista tagħhom kif biċċa leġiżlazzjoni partikolari qed tiġi implementata. Nirringrazzjaw ħafna l-kollegi li kienu qabilkom li pruvaw jagħmlu raggruppament ta' petizzjonijiet tal suġġetti tematiċi biex bekk ikun hemm iktar xogħol ħarir u grazzi għal parteċipazzjoni tal-kollegi. Minħabba n numru ta' petizzjoniet miftuħa u ħafna minnhom ilhom miftuħa l-bosta snin u ħut minnhom isom ma tiġri xejn fuqhom jew minħabba kien hemm każ ta' ksur li ġi indirizzat, jew inkella xi nistennew leġiżlazzjoni ħarija li tindirizza l-kwistjoni li prinċipalment tkun indirizzata, dan ifisser li rridu nagħmlu monitoraġġ, rridu nġestu l-affarijiet nerġaw lura għal dawn il-petizzjonijiet miftuħa u forsi hemmhekk nistgħu nsibu mod kif nikkategorizzaw il xogħol Il-proposta tal-Kummissjoni tkellimt dwar l-ammissibilità kif niverifikaw il-petizzjonijiet meta jaslunna, bekk jiddiriġi l-petizzjonanti għand min għandhom jirrikorru fiħdan l-istituzzjonijiet Ewropej, imbagħad fuq il-petizzjonijiet miftuħa, b'referenza għal rapport Valesa, kien hemm kwotazzjoni li tajt ċertu petizzjonijiet jibqgħu miftuħa mingħajr raġunijiet sostanzjali u raġunijiet tajbin ħafna. Forsi dejja tajba tkun li uħut minn dawn il-petizzjonijiet li fuqhom ikun hemm każ pendenti taksur minn tal-inqas għandhom jiġu tikketjati bħala każ speċjali li għalihom hemm każ pendenti miftuħ fil-Kummissjoni biex bekk naqduhom fi grupp u nerġgħu nindirizzawhom ġalla darba l-proċedura taksur tasal għat-tieni u t-tielet stadju. Dan għaliex hemm rabta bejn il-mod kif il-petizzjonijiet jistgħu jipproċedu u l-ħeffa li bija l-proċedura ta' ksur tiżvolġi ruha. Matul iż-żmien żviluppajna wkoll għodot alternattivi biex bekk iċ-ċittadini ikunu jistaw jiksbu sodisfazzjon ta' malajr minn dawn il-petizzjonijiet. Hawnhekk qed nirreferi għal ħafna problemi individwali għall-applikazzjoni, mhux qed nitkellem dwar il-problema ġenerali ta' implementazzjoni ħażina jew il-problemi enormi li jkun jkunu jirrikjedu strumenti ikbar. Hawnhekk qed nirreferi għal individwu li kollu diploma li ma tistax tiġi rikonoxxuta f'stat membru ieħor, jun kella xi ħadd li qed jimporta karozza minn pajjiż u ma jistax jirreġistra malajr f'pajjiż ieħor. Il-Kummissjoni żviluppat għodot bħal Solvit li hija mekanizmu online disponibbli bil-lingwi kollha biex bekk insolvu dawn it-tip ta' każijiet individwali. U possibilment nistgħu nirreklamaw aktar dawn il-għodot li għandhom. Fl-aħħar l-involviment tal-Istati membri, diġa semmejt din il-kwistjoni li għalina hija tant importanti. Jekk l-istati membri ma jkunux parti minn din id-diskussjoni fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet, aħna jkollna nerġa'w lura biex inkalmuhom, ma jkunux preżenti, ma jkunux jafu eżattament l-andament tal-petizzjoni u mill-ġdid nkun qed nitilfu ħin Fl-aħħar, naħseb li nistgħu intejbu aktar il-mod kif ikonna interazzjoni f'dan il-komitat, ipproponejna l segretarjat li jkonna laqat ta' tħejjija qabel il-petizzjonijiet jiġu diskussi fil-laqat formali ta' dan il-Kumitat bekk niflu l-agenda naraw li l-persuni rilevanti kunu prezenti matul id-diskussjonijiet hawnhekk fil-Kumitat. Biex nikkonkludi, Sinjura President, nixtieq mill-ġdid ngħid l-Kummissjoni lesta bisħieħ tindirizza dan ix-xogħol magħkom flimkien mal-Kumitat biex konna proċeduri aktar imħeffa u biex nażlu wkoll it-trattament tal-petizzjonijiet biex iċ-ċittadini jkunu sodisfatti. Grazzi ħafna. Grazzi sur Lajardini għall-informazzjoni li tajtna. Issa niftaħ il-mikrofonu għall-mistoqsijiet. Oken, jekk jozbok. Daqsxejn konfuża Inti tissuġġerixxi li nistgħu nagħlqu l-petizzjonijiet mingħajr ma tinvolvuna? Ma stajx nifhem eżattament. Jekk ikun hemm proċedura ta' ksur, mhux se naqbdu nagħlqu petizzjoni, u nista' ngħidilkom pereżempju fejn kien hemm petizzjonijiet li żammejnihom miftuħa u kontinwament ikolli nsemmi pereżempju r-rapport tal-Organizzazzjoni Spanjola fejn jiena kont rapporter tiegħu fl-2009 fejn il-Kummissjoni ċaħdet li kollha mod kif tenderizza dan il-punt ma tantx kien għaqli għaliex ħafna ċittadini kienu involuti u kontinwament nirċievu petizzjonijiet f'dan il-qasam. U naf li l-gvern Spanjol li prova jgħid aħna ntukom tweġiba r-rapport tagħkom eċetera eċetera. Iżda l-affarijiet qed jibqgħu għaddejjin bħallek jieku xejn. X'qed nagħmlu għal dan it-tip ta' affarijiet problemi li qegħdin hemm bleruq xniexel. Anki l-kwistjonijiet il-kbar li kena fuq l-iskart, meta ndirizzajna per eżempju l-amministrazzjoni, edna forse nistaw nistudnuhom, imma naħseb li problema rikorrenti li hemm fl-Italja kienet li ħadd qisu ma kellu responsabilità għal dawn l-affarijiet. Kenna laqat mal-gvern u stajna naraw kif ir-responsabilità kienet titfarfar minn fuq spallejn wieħed għall-ieħor. U ħadd ma kien responsabbli jisuh mari waħħal f'dembu. U għalhekk mistoqsi oħra minn ħadijaj forsi daqsi differenti. Fil-futur kif għanna nindirizzaw dan l-affarijiet biex nizguraw li l-liġi Ewropea tkun implementata mod fil-pajizi, anki jekk ikollhom dan il-kaos amministrattiv. Per eżempju, President, meta morna fil-raġun kampanja fl-Italja, kena l-Ministru tal-Ambjent u għalinna li kiku kellu jagħmel kollox kellu jindirizza 561 sintku f'dan ir-raġun, ġifri tistgħu topsew kif jaħdmu l-affarijiet hemmhekk. Kif ħan indirizzaw dan l-affarijiet? Forsi l-Kummissjoni tista' tgħinna għax vera tifnina din il-problema. Grazzi. Nillimita l-kollegi kollha għal minuta u nofs jekk jogħġobkom għaliex irridu nkomplu bl-aġenda tagħna u ser ikollna l-Ombudsman Ewropew dalwaqt fi 11 nofs u hemm bżonn intemmu xi petizzjonijiet qabel dak il-moment. Peter, taf illi kulħadd jista' jifoka fil-diskorsi tiegħu. Mina ma Iva, nixtieq nirringrazzjak jiena fil-fatt it-talba tiegħi hija pjuttost sempliċi nixtieq il-Kummissjoni tkun tista' tikkonsulta dawn il-proposti aħna għandna dan id-dokument amministrattiv, aħna nafu li qegħdin jirġaw naraw ċertu problemi li jirġaw jitfacċaw, jitfaċċaw. L-analiżi tal-problema hija l-istess qed nara li 60% ta' petizjoni ta' din imorru qudiem il-Kummissjoni, iżda fil-fatt hemm naf li fosthom hemm ħafna eh, petizzjonijiet li ma, ma japplikawx ġviri Jiena naħseb illi rridu nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-ammissibilità u r-responsabilità. Jiena naħseb illi propju fuq dan irridu nsibu metodu iktar eh, li jippermettina li nsibu malajr eżattament minn għandu jkun responsabli sabiex il-qadin il-petizzjoni. Jiena naħseb illi fil-fat anka mal-ombudsman ħan konna din diskutu l-istess problema, ġifiri jina nitlobkom din talba faċli, aħna irridu naraw eżattament li naraw dan dokument tal-kommissjoni, naraw il-dokument li konna ħriġna ħna, naraw x'numa il-problemi komuni, ġifiri responsabilta u l-ammissibilta dawn huma l-iktar żewġ problemi importanti li rridu nsalfu, naħseb il-nexxin nżomm jiena. Paragrafu. Bueno, yo quiero decir que en primer lugar lo que parece que... Grazzi. Dawnet net nishti um, najt li għandi għanna xie aħbar tajba għamnek. Fi żmien fejn iċ-ċittadini Ewropej għom injorati mill-Unjoni, fatt li għandna iktar petizzjonijiet hija huwa sinjal tajjeb għal daqstant huwa importanti li jkollna metodu tajjeb li jaħdem tajjeb ma naħsibx li għandu jkollna din id-data ta' skadenza ta' tliet xhur imma għandna nieħdu l-ħin kemm hemm bżonn. Skont kemm għandha bżonn ħin il-petizzjoni. Id-dritt tal-ċittadini li għamlu petizzjoni hija wiesa kif tkellimna fil-qas il-koordinaturi u jiena niproponi li namlu xaġa fuq il-website tagħna ninformu l-petizzjonant dwar dan. Biex bekk in-nies ikunu konxi ta' dak li aħna nagħmlu kif ser eh, javviċinawna u dan ikun l-ewwel filter, per eżempju. Naħseb ukoll koll l-istati membri għandhom bżonn ikollhom rwol f'dan il-qasam ukoll. biex bekk ikun hemm inqas interferenza mill-gvernijiet tal-istati membri fil-petizzjonijiet din hija xi ħaġa li tista' ssir mod indipendenti li ma parti qiegħed fil-poter. Irridu nsibu xi tip ta' soluzzjoni. Irridu wkoll nuru li aħna iktar trasparenti u li aħna qegħdin niddefendu d-drittijiet taċ ċittadini. Is-Sur Marja se jogħġbok. Kif ġa edna fuq f'każijiet oħrajn dan huwa dritt fundamentali taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea dritt li għamlu petizzjoni dan huwa dritt li jista' jiġi jista' jsir. U rridu neżaminaw affarijiet li n-nies jipproduċu waqt li jeżerċitaw dan id-dritt. Hemm petizzjonijiet li mhumiex aċċettati vera, però m'għandniex inżommu ma' definizjoni wis riġida ta' xinu għacċettabli u xmux biex sempliciment innaqsu l numru ta' petizjonijiet li rridu naħdmu fuqhom. Jien għandi l-impressjoni li l-Kummissjoni mhijiex kontenta bin-numru kbir ta' petizzjonijiet li hemm u jixtiequ li titnaqqas, però nixtieq ngħid li huma kif ukoll aħna għandna rwol importanti ħafna u li n-nies fil-Kummissjoni li qegħdin jaħdmu fuq dan huma parti mill-proċess ta' kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u importanti li jagħtuna feedback dwar kif id-dritt tal-petizzjonijiet tiġi eżerċitat f'ħafna stati membri differenti. Hemm rwol ukoll biex jassikuraw li da il-drittijiet tal-ċittadini qed jiġi implementat kif suppost u mod tajjeb ta' kif l-istituzzjonijiet jikkooperaw flimkien u nistaw naraw u niverifikaw kif l-istati membri għedin jitrattaw dawn l-affarijiet kemm fuq livell ċentrali fuq tal-gvern lokali u nassikuraw li dritt ta' ċittadini li jagħmlu petizzjoni qed tiġi rispettata u li ċittadini huma informati dwar kif dawn id-drittijiet jistgħu jiġu eżerċitati. Aħna kif ukoll il-Kommissjoni nistgħu naħdmu l-kwal flimkien fuq dan kollu rridu, nittrattaw dawn il-kwistjonijiet mod konġunt li ma stati membri għedin jitrattaw dawn l-affarijiet. U dan huwa punt importanti ħafna jriżna analizzaw dawn l-affarijiet kollha biex bekk nieħdu deċiżjonijiet li ser jgħinu liċ-ċittadini biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala membri fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Is-Sinjura Tia Karus. Grazzi, Signora President, ir ruol tal-Kummissjoni hija li tipproteġi drittijiet tal-ċittadini Ewropej u li nassiguraw li l-atteġġament arbitrarju mill-gvernijiet li fil-fatt jiġri jiseħ fl-Ewropa jisir ċaġa dwaru għal-daqsant il-proposta tija hija din li jekk ċertu petizzjonijiet u ma meqjusa bħala sinifikanti niftħu dialogu online pubbliku għal periodu partikolari li għat il-possibilità l-ċittadini kollha li jippreżentaw l-idejat tagħhom fuq petizzjoni partikolari. U t-tieni ħaġa jekk ikun hemm kwistjonijiet simili f'partijiet oħra tal-Ewropa nkunu konxji ta' dan ukoll. u nistaw naraw jekk din xi ħaġa li hija inkluża hija tappartieni għall-Ewropa kollha jew anke għal xi ftit stati membri biss. Grazzi ħafna Leni, sandi l-Beatriz fuq il-lista tiegħi. Nista' nara il lista wara dan għaliex nixtiequ ngħaddu l-kelma lill-Kummissjoni mbagħad iridu nibqgħu għaddejjin. Bilna? Tajjeb, Beatriz jekk jogħġbok. Grazzi, Signora President, nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni tal prezentazzjoni u ċifri li tana dal ħodu Naħseb li l-numru dejjem jiżdied ta' petizzjonijiet mhuwiex neċessarjament aħbar tajba jekk aħna qed nistassjaw kif ix-xogħol tagħna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet sejjer. Kif qalet is-Sinjura Oken, naħseb li l-ismijiet huma importanti li n-nis jitkellmu importanti u l-idea ta' approċ um, minn ħafna pajjiżi u importanti ma' numru ta' petizzjonijiet li nirċievu ma' jfissirx li ċittadini għedin jesprimu id-dritt tagħhom biex jagħmlu petizzjoni. Għaliex, dal li rrid infisser huwa dan meta aħna nitrattaw petizzjonijiet mod effettiv, ikun tajjeb ħafna kieku iċ-ċittadini jkunu konxi ta' xini l-pozizjoni kif dan id-dritt jista' jiġi eżerċitat u x'jista' jidri. Dan jista' jipprevjeni mill-ċittadini ħossuhom frustrati u jfisser li s-segretarjat tagħna u id-diġi ma jkunux daqshekk ehm, mimlija b'xogħol ta' petizzjonijiet petizzjonijiet li juhut minna ma naċċettawx u importanti li nigarantixxu li ċittadin li eżerċitaw dak id-dritt li għandhom u li nirruhom li aħna mhux qegħdin hemmhekk biss biex niddefendu dritt tagħhom imma qegħdin hemmhekk ukoll biex nippruvaw insibu soluzzjonijiet għal problemi li huma qegħdin isemmulna b'mod effiċjenti b'mod sistemiku. Dan kollu jfisser li il-fat li nkunu flessibli meta niġu għall-admissibilità jew inkella n-numru ta' petizzjonijiet jilbatu miex neċessarjament l-aħjar mod ta' kif nirrispondu għal problemi li għedin nifacċaw. Jena ġajet fil-kor laqat tal-koordinaturi li rridu niprivaw nilħu ftejim biex niprivaw eh, namlu attitudni konna attitudni komuni għal dan il-Parlament u għat-tim tagħna. Grazzi naħseb li din kienet l-aħħar mistoqsija u issa lesta li ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Nitlobkom biex iżomm fil-qosor. Nindirizzaw li l-kulħadd iva però m'hemmx għalfejn fit-tul. Grazzi ħafna, Signora President. Naħseb li jew ħafna affarijiet komuni fuq ta' kwistjonijiet hemm suġġett li nixtieq insemmi il-każ il-trattament ta' każijiet ta' ksur hemm rabtiet bejn petizzjonijiet u l-mod ta' kif l-aki tal-Unjoni Ewropea hija applikata u implementata. Hemmhekk naħseb li probabbilment irridu inkunu iktar preċiżi meta niġu biex niddefinixxu fażijiet differenti. L-ewwel hemm il-kwistjoni ta' jekk l-istati membri fuq livell ċentrali implementat xi direttiva jew inkella l leġiżlazzjoni fil-liġi interna Dan huwa l-ewwel pass u l-ewwel pass formali l il-fażi ta' transpożizzjoni. mbagħad l-affarijiet huma iktar ċari jew iva jew le. Naraw jekk il-istat membru għamlix traspożizzjoni jew le. U mbagħad nmorru fil-qorti biex naraw kien hemm ksur. Meta l-affarijiet ikunu iktar komplikati, ikonna każijiet bħal ma semmew xi membri huma l-applikazzjonijiet individwali ta' U għonek il-punti għajwa dan li għanna għoda differenti bħal per eżempju solvi tal-kazijiet individuali. U naqbel ma uħut mid dikjarazzjonijiet li smajna, meta jkonna pattern jew inkella ħafna każijiet ta' applikazzjoni ħażina mill-leġiżlazzjoni, aħna nkunu edin niffaċċjaw din l-istess problemi eh, il-kumitat dan il-kumitat l-kummissjoni ma' awtoritajiet lokali reġjonali li jridu jimplementaw il-leġiżlazzjoni naħseb li tkun idea tajba li flimkien aħna nżidu l-pressjoni. Nisponu l-istati membri u nejdulhom biex jiġu f'dan il-kumitat minn rappreżentant eh, rappreżentanza permanenti jew inkella mill-gvern biex nuru li hemm numru sinifikanti ta' problemi ta' applikazzjonijiet U naħseb li dan għajem iktar pressjoni fuqhom biex nassiguraw li huma jilħu li l-awtoritajiet lokali u reġjonali. Din hija l-iktar parti diffiċli għaliex aħna wkoll qegħdin niffaċċaw ħafna atturi differenti, mus sena qot neġan semmi l-admissibilita għalix naħseb li diskutejna fit-tul dan is-suġġett. Jien les niddiskuti iktar dan is-suġġett iktar tard. Grazzi, jena ċerta li kull min jixtieq jidħol f'diskussjoni iktar dettaljata miegħek li inti naħseb taċċetta li lek jew jiġu jizuruk. Grazzi ħafna. Ninformak dwar il-kwistjoni tal-istati membri li huwa involuti fil-xogħol tal-Kumitat. Per eżempju llum il-Ministeru Grik tal-Ambjent il-Ministru Grek ser jiġi um, sur Ljokas ħaj jiġi fit-3 ta' warnof sinar. Din hija ħaġa li qed isseħħ ta' spiss meta jkun hemm petizzjoni li tolqot stat membru partikolari. Il-Ministeru huwa mistieden li jiġi din hija proċedura normali. Issa lesta li ngħaddi l-kelma lis servizzi legali is-sur Antonio Kajola, il-ħabib tiegħi mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Grazzi, Signora President. Nixtieq nintridiċi il-kollegi tal-unit tiegħi li se jkunu qegħdin isegwu x-xogħol ta' dan il-kumitat. Is-Sinjura Lova Vadowska u s-Sur Daniel Veran u ma ser jkunu prezenti nittama dejjem matul il-komitati ta'kom u ser jassistukom matul il-xogħol ta'kom. Biex ngħidilkom ftit dwar is-servizzi legali ser nipprova nżomm fil-qosor naf li intom għandkom affarijiet oħrajn x'tagħmlu, allura ser nżomm fil-qosor is-servizzi legali huma wieħed mid direttorati ġenerali tal-Parlament Ewropew u għandar żewġ ruoli l-ewwel li rrappreżenta l-Parlament quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qrati Nazzjonali it-tieni biex tagħti parir lill-istituzzjoni fuq kwistjonijiet legali. Din l-assistenza legali tista' tkun formali jew informali u ser nispjega dan dal Dwar l-ewwel rwol rappreżentanti qudiem il-qorti tal-ġustizzja s-servizzi legali qed waslu għal azzjoni qudiem il-qorti tagħmel applikazzjonijiet kif ukoll każijiet qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti Ġenerali, il-Tribunal ta' Servizzi eh, ta' Servizzi Ċivili u il-Tribunal. Għandar wol li tati pariri u għal-daqstanti servizzi legali jassistu l-entitajiet kollha tal-politiċi tal-Parlament Ewropew, il-President, il-Bulo, il-Questers u kif l amministrazzjoni, il-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew. f'dan ir-rwol is-servizzi legali skont il-każ tal-Qorti tal-Ġustizzja il-trid tipproduċi għanijiet ċari u komprensivi u għanda stanzi servizzi legali u ma pjuttost indipendenti biex natukom laħjar opinjoni legali. aħna nistaw issa naraw li l-ambitu tal-proċedura ordinarja leġislattiva tisir iktar u iktar importanti, ovvjament is-servizzi legali għadin jassistu kumitati u xogħlijiet trialogi mal-Kummissjoni u l-Kunsill il-laqat ta' xedaw rapporters u laqat tekniċi. U kifet iktar kmieni aħna spiss natu opinjonijiet legali u formali għabbażi ta' deċiżjoni tal-bulo tal-2008 li jintom qed taraw fil sit tal-Parlament Ewropew u wkoll aħna natu ħafna uh, opinjonijiet informali legali parili legali u assistenza matul dawn il- xogħlijiet parlamentari u għalina dan qed isir ehm, parti importanti ħafna mix-xogħol tagħna ovvjament. Issa jekk tippermettu li ser inkompli bil-Franċiż il-preżentazzjoni tiegħi għaliex ser nagħmel overview qasir ħafna tal-iktar kazistika ewlenija li titratta l-petizzjonijiet u l-iktar dokumenti li aħna ħanna huma fil-fatt miktubin bil-Franċiż. Tajjeb. Il-petizzjonijiet fejn kienem per eżempju 10 każijiet eh, li tres qudiem il-qrati u kienem żewġ deċiżjonijiet li tieħdhom il-kumitat tagħkom. L-ewwel net il-petizzjonijiet meqjusa bħala inadmissibbli u wkoll il- mm, l-eluq ta' ċertu petizzjonijiet. Is-servizzi legali id-defendew id-deċiżjonijiet li ġew attakkati mill-kumitat tagħkom, ġifieri. Apparti minn każ wieħed biss. Ġifieri madwar 90 fil-mija aħna qbilna ma'kom ma kien hemm wieħed li ma qbilniex ma'kom fuq. Għad każijiet għadhom qed jiġu analizzati mill-Qorti tal-Ġustizzja u każ Ungeris jitratta il-proprietà intellettuali, drittijiet ta' proprietà intellettuali u ieħor li jitratta l-affarijiet pubbliċi. L-ewwel deċiżjoni li titratta petizzjonijiet bħala inadmissibbli per eżempju l-kas Taken Bauer kontra l-Parlament Ewropew din hija xaġa li tmur lura l-2007 il-petizjonant attakka id-deċiżjoni li ħa il-Kumitat u id-deċida li il-petizzjoni fej deċidit li l-petizzjoni inadmissibli għaliex intqal li il-suġġett mujux relevanti mal-kompetenza tal-Unjoni Ewropea imma għandu jkunem ehm, monitoraċ legali ta' din id-deċizjoni. U jaf ikun il-kas li jaf ikun hemm kas eh, fejn isiru appelli dwar dik l-istess deċiżjoni. Issa il-petizzjoni ta' Taken Bauer kien hemm nuqqas ta' bażi hekk qalet il-qorti. Din it-tip ta' deċiżjoni eh, trid tajt biċċar ir-raġunijiet u tiġġustifika ir-raġuni għalfejn il- deċizjoni kienet eh, li l-petizzjoni kienet waħda inadmissibbli. Imma da ma kienx il-każ fuq il-petizzjoni taken Bower, din il-każistika ġiet ikkonfermata fil-każ Navarro kontra l-Parlament Ewropew u każ ieħor fl-2010 ġej kontra l-Parlament Ewropew. Każ anonimu. il-rappelli ġew ma ġewx aċċettati għaliex skont il-qorti l parlament eh, mexa skont il-, -il bżon li motiva il-raġuni għalfejn il-petizzjoni ma kienieċ meqjusa bħala aċċettata, ma ġiċ aċċettata. Hemm dan il-bżon li ngħidu x'inhuma r-raġunijiet biċ-ċar u għaliex petizzjoni hija meqjusa bħala inadmissibbli. It-tieni kategorija ta' deċiżjonijiet tratta deċiżjonijiet fuq l-eluq ta' petizzjoni Hawnhekk irridu nitkellmu dwar ix-Xirinberga il-kas Xirenberga kien hemm ħafna minnhom daw kien hemm kontra il parlament Ewropew fl-2011 dik il-petizzjoni kienet meqjusa bħala inadmissibbli mill-kumitat ta'kom. Iżda minħabba li l-petizzjoni kienet titratta drittijiet uffiċjali pubbliċi fil-Parlament Ewropew, dik il-petizzjoni ġiet magħluqa. U intbatet l direttorat Ġenerali responsabbli għall-istaff. Il-qorti maċċettax dak l-appell li kien sar u fil-kas tal-eluq tal-petizjoni u ntqal li dawn mumiex għatti li jistaw jiġu ehm, dubitati. Mhuwiex fidejn imħalfin tal-Unjoni Europea li analizzaw dan jew li jiddeċidu fuq dan. U importanti li meta niġu għal petizzjonijiet intom liberi li talqu persuna u intom intom liberi li talqu il-petizjoni kif tixtiequ, kif taħsbu li huwa l-aħjar. Din l-interpretazzjoni tal-qorti ġiet konfermata reċentement fi 17 ta' Deċembru tal-2014 jgħid il-kellim. Umbat il-parlament kienem um, din id deċiżjoni li ġiet kontestata u il-bazi kienet il-kas ta' Schrenberga. Il-qorti ma ċettax l-appell u jisitu bħala inadmissibli. Umbad finalment kienem deċizjoni oħra ġudizzju ieħor li kien importanti ħafna u li għadu ġej fix-xhur li ġejjin wara il-kas Schrenberga il-petizzjonijiet, il-petizzjonanti talbu għal appell li jitressa u dim il-qorti fl-2000 u il- kien il-terpreta drittijiet tal petizjonijiet kif ukoll il-proċedura biex nittrattaw il-petizzjoni. L-qorti mhijiex obbligata li tissegwi il-petizzjoni id-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali. Dan jiġri fil-mija tal-każijiet, ġifieri hawnhekk l-Avukat Ġenerali qed jissuġġerixxi li d-drittijiet tal-petizzjonant huma għandhom jiġu definiti bħala l-possibilità biex uffiċjalment inresqu il-notis tal-Parlament għal ċertu kwistjonijiet u biex nassiguraw li dawn jistaw jitolbu għal protezzjoni legali. Miex kwistjoni ta' dritt individuali li ser jibda effetti legali għal petizjonant partikolari, iżda u aspett partikolari politiku li jassigura li kunem demokrazija. Din il-konklużjoni tfisser li jem suġġeriment li l-kazistika tista tiġi reveduta u li l-appelli ma jistawx jiġu jisiru iktar kontra ċertu każijiet jekk il-qorti tiddeċidi li segwi l-Avukat Ġenerali, dan ser ikollu implikazzjonijiet diretti fuq ix-xogħol tal-Kumitat għaliex il-log tagħkom għal iktar manuvra ser jikber iktar u dan japplika l-admissibilità wkoll. Iżda ma kienx dan il-ġudizzju, għadna ma nix riżultat ta' dan il-ġudizzju sissa, irridu naraw x'tejt il-qorti. Irridu nżommu f'maħna fil-ċarta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea hemm artiklu li jitkellem dwar id-drittijiet tal-petizzjonanti. serni għafaw issa jekk għandkom xi mistoqsijiet jiena lest li nirrispondi għom nixtieq nikkonferma li aħna dejjem lesti u disponibbli li nejnu konfisċu għal ta' konkretti. And you know, since we are running short Grazzi, Iva, minħabba li ma tanċanna ħin, naħseb li għanna nifdu bis-serjetà din l-offerta li għat jamlu n-nasa biex aħna nkomplu niddiskutu mis-servizzi legali. U jiena fissem il-komitat nishtiq ngħidlek li qed nistenna bil-ħerqa li konu l-opportunità li jkollna iktar kooperazzjoni u opportunitajiet li naħdmu fl-imkien fil-jiem li ġejjin. Naħseb li issa rridu naġlu daqsxejn ħalli ngħaddu għal petizzjoni 0454 ta' Wendy Clark u nixtieq nagħti mill-ewwel l-opportunità sabiex is-sur De Brocca jkun jista' jitkellem jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Senjura President. Din il-petizzjoni tirreferi għal ilment illi wasal fis servizz tal-kompetizzjoni f'April tas sena 2008. Għaddew kważi sitt snin u aħna analizzajna dan l-ilment dakinhar konna konkludejna li ma kienx hemm xi possibilità kbira illi il-fatti illi jinsabu f'dak l-ilment kienu ħajkunu kontra regoli ta' kompetizzjoni. Aħna iltqajna ma' dak li kien interessa e petizzjoni u l-ilment kien irtirat fil-bidu ta' ġunju ta' sena 2008. Minn dakinhar law di ġi kompetizzjoni ma kellu l-ebda kuntatt ma dak il-persuna il ressa l-petizzjoni qatt ma prova il-ressa il-mentiħor ta' natura oħra jew xi tip ta' follow-up l-investigazzjoni kienet inqalqet kompletament. Iżda bħassoltu aħna konnedna lill-persuna li kienet tressa il-petizzjoni li hemm żewġ mezzi legali disponibbli li sta juża ġifiri jew li jmur dim l-awtoritajiet nazzjonali ta' kompetizzjon minħabba li l-problemi li ju tkellem dwarhom kienu problemi li konċernaw iktar il-lokal. U l-alternativa l-oħra hija li tmur dim il-qorti nazzjonali. L-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni kell l-om dan l-ilment, il-persuna l-om dan l-ilment u konkludew l-istess affarijiet, ġifiri kien diffiċli determinaw illi verament inkisru l-liġijiet tal-kompetizzjoni. Ġifiri l-autoritajiet nazzjonali għal u koll investigazzjoni jiena għatmarġivejt lebda informazzjoni dwar il-persuna li resqet il-petizzjoni ġifiri jekk użaċ il-mezzi legali din il-persuna u jew bdiet xi proċedimenti nazzjonali fil-rati nazzjonali sa fejn konna nafu aħna il-kwistjoni kienet singħaqet u kienet konkluża u anke l-investigazzjoni. Iva, mela issa rċivejna litra li waslet ilna dal-ħodu U jina naħseb meta tkellim ma' segretarjat illi dak li jixtieq il-persuna li qed tressaq il-petizzjoni huwa li huma jixtiequ li l-pubbliku skaċiż ikun jista' jibda il-proċess ta' medjazzjoni u għal nagħmlu dan aħna nkun nistgħu nagħlqu l-petizzjoni, ġifieri nistgħu nikdbu lill-awtoritajiet eh, lokali u mbagħad nagħlqu l-petizzjoni. Nistgħu nagħmlu hekk x'taħsbu. Tajjeb ħafna. tajab ma nissa nagħti il-mandat lis segretarjat li jiktubu l persuna illi edda tilbat il-litra u l-petizzjoni. Mela nixtieq illi nitfi il-web stream minħabba li l-petizzjoni għal diskutu. Issa hija ta' natura konfidenzjali għanna il-persuna tressa petizzjoni li prezenti nil akfasna Nista' nagħtik mill-ewwel opportunità sabiex titkellem fissem il plataforma pola Defensa dello Svajjeż